l-autoritajt tiegħi jgħidulna li qed jirċievu informazzjoni ġdida u dejġa ġdida m'għadhom ma ħarġux pożizzjoni aħarja sissa. Aħna smajna wkoll li NV, il-Komitat NV qed eh, jistudja l-problema iżda ma ħarġux bi pożizzjoni aħarja lanqas minn ħadhom. Aħna smajna wkoll li m'għandniex informazzjoni preċiża minnaħħa tal-autoritajiet taljani Iż għalek dak li jfisser huwa li aħna nżommu l-petizzjoni miftuħa u nagħmlu monitoraġġ mill-qrib ta' dak li qed jiġi f'din is-sitwazzjoni ser nindirizzaw l-awtoritajiet għal iktar informazzjoni ser ukoll konna kontatt ma' kollegi tagħna f'Envi imma nistidlu l-opinjoni tagħna U Nistaw namlu dan għabbażi tal-opinjoni tal-Komissjoni Ewropea skont is-sitwazzjoni u skont id-dibattitu. Taqblu ma taqblux tajjeb taqblu mill-lider. Grazzi tassew. Kedves kolléganőm figyelmeztetett arra, hogy esetleg még a... Na, il kollega et Karni illi forsi ir-rappreżentanti tal-petizzjonant ta' forsi għandhom bżonn xi ftit minuti biex tam jagħmlu l-kumment tagħhom. Jekk jixtiequ jikkumentaw, iva nixtiequ nirringazzjaw il-Kumitat Peti illi laħa il-talbiet tagħna taċ ċittadini nistennew illi derwaqt da l-finanzjament li ma ġiex użat iġi allokat u inkun nistaw naslu għal soluzzjoni għal din il-problema. Grazzi. Grazzi lilek. Mela, sinjuri, nibqaw għaddejjin. Il-punt li mis petizzjoni 145 mill-2007 wara t-talba tal-Bulgarija Kas ikkomplikat minn ġdid kas ambjentali b'impatt fuq is-saħħa ta' ċittadini Bulgari. Il-petizzjonant sa fejn naf jien mhuwiex magħna llum u jekk dan huwa l-każ, qed nitlob lill-Kummissjoni Ewropea u ir-rappresentant tal-DG Reġi biex tkun tista tagħti l-perspettiva tagħha. Grazzi. Yeah, thank you, Chair. Good afternoon. Grazzi, President. Għar nafsinar il-tajb jina rappresenta DG Envy. Ma nafx jekk kienx forsi żball fl-interpretazzjoni biss. Servizz tal-Kommissjoni informaw il-Komitat Petit fl-2012 illi il-proċedura ta' ksur fin-nuqqas tal-Bulgarija biex taskura struttura ta' ġestjoni tal-iskart fis sofja ġiet sospiż minħabba implementazzjoni ta' proġett ġdid finanzjat għat twaqif ta' sistema integrat ta' trattament ta' skart solidu għal skart liġi miġbur sofja. U dan il-proġett ħaseb antiċipa li jkun hemm misbla u trattament mekkaniku bioloġiku dan il-proġett spiċċa eh, għala uh, fi settembru tal-2015 u r-riżultat kien l-eluq tal-Misblaf Sudo illi kien suġġett tal-taħsib tal-petizzjonant. U l deċembru tal-2012 kien hemm misbla ġdida f'konformità mad direttiva fuq il-misbliet ġiet miftuħa u l-oħra ġiet magħluqa. Mbagħad kien hemm żewġ installazzjoni toħra li għamlu parti minn dan il-pjan ġenerali għat trattament tal-iskart tal-Belt Kapitali il-kompost għal skart ambjentali u l-installazzjoni oħra huma diġà operazzjonali minn jannar tal-2014 u settembru tal-2015 rispettivament u wara analiżi ta' tas-sitwazzjoni u l-fatti wara dan il-proġett finanzat mill miljoni Ewropea, servizz tal-Komissjoni stabiliti li l-Bulgarija setat eh, tirrispetta l-impenji tagħha biex ikun hemm infrastruttura tajba għal trattament tal-iskart fil-Belt Kapitali u għalhekk iddeċidejna illi nagħlqu dan il-proċess ta' ksur tal-liġi. Grazzi. Grazzi lilek. Nixtieq insaqsi fuq il-ksur tal-liġi, situazzjoni li mi il-proċediment inala jew għadu għadde Dan il-proċess diġà inala. Għax is-sitwazzjoni marret tal-aħjar, teżisti sistema integrata għal ġestjoni tal-iskart f'Sofja u għalhekk m'hemmx raġuni li għatillok għal każ bħal dan. Grazzi. Nsaqsi l kollegi jekk forsi jixtiequ jikkommentaw. Jekk jogħġbok iva, grazzi. Min għandi mistoqsija addizzjonali. Mhux qed jużaw iktar din il-misbla, għallu li mi situazzjoni. Għallu ta' periklu l-ambjent kien hemm tentattivi biex ikopru il-misbla jew forsi din l-art tkun indisponibbli għal xi raġuni oħra. Le, is-sit iġi malu hemm sit ieħor li qed jiġi użat diġà u eh, hemm ħidma ta' riabilitazzjoni għaddejja li s-sit inala kompletament. Grazzi, Jaroslav. Jeder illi jekk il-proċediment ta' ksur inalaq għas soddisfazzjon tal-partiti konċernati aħna għandna bżonn koll il-petizzjoni. Grazzi. Naqbel. U l-Kummissjoni qed tipproponi wkoll li nagħlqu il-każ il-kollegju kollha jgħidu l-istess ħaġa ħadd ma qal xejn kontra u għalhekk qegħdin nagħlqu din il-petizzjoni. Grazzi. Issa Signore, s kollegi, il-punt li mis, il-petizjoni li mis, wahda attwali ħafna pala problema Tnejn seba xejn eh, zbarra 2015 proposta minn Andrej Kanja firem 122 firma. Fuq problema tal-xufira ta' trakkijiet l-iktar fil-Ġermanja u f'pajjiżi Ewropej oħra fejn għandhom salarju minimu previst. U dan joħloq problema u tensjoni f'partijiet tal-Ewropa qed nara l petizzjonant mhux preżenti fis-sala u jekk. U minnu insaqsi rappresentant tal-Kummissjoni Pedro Diaz jew Federico Pancaldi biex forsi jagħtu l-perspettiva tal-Kummissjoni. Grazie. Grazie President. Bażikament is-sitwazzjoni tal-każ hija illi proċediment ta' ksur għadu għaddej, għadu miftuħ, il-Kummissjoni adottat it-tras addizzjonali ta' intenzjoni formali kontra l-autoritajiet ġermaniżi f'Ġunju u rċeviet mbagħad it-tweġiba mill-autoritajiet ġermaniżi għal din l-ittra ta' notifika formali u għaddejja bil-analisi tagħha u diskussjonijiet mal-awtoritajiet Ġermaniżi. Issa għal dik li għas sostanza tal-fajl ta' dan id-dossier Basikament il-pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan il-każ hija illi nilqaw ovvjament l-introduzzjoni ta' salarju minimu fil-Ġermanja u ma' ġenerali nikkonsidraw li dinja miżura tajba biex jtejbu l kondizjoni tax-xogħol u natu inċentivi li kompetizzjoni eh, ġusta f'setturi kollha tal-ekonomija, imma il-Kummissjoni għamlita ċara illi hija kontra applikazzjoni sistematika ta' salarju minimu l-operazzjoni ta' trasport kollha għax tikkonsidra illi dana jista' jfisser restrizzjonijiet fuq il-ħelsien li wieħed jipprovdi s-servizzi u l-moviment ħieles tal-prodotti tal-merkanzija u l-ek il-miżuri meħudim l awtoritajiet Ġermaniżi kienu sproporzjonati għax mhux l-operazzjoni ta' trasport kollha fil-Ġermanja għandhom bżonn ikunu suġġetti għal regoli tal-salarju minimu pereżempju jekk operatur eh, qed jaqsam il-pajjiż mingħajr ma jipprovdi servizz fuq it-territorju tal-Ġermanja ix xufier ta' dan it-trakk ma rridx ikun suġġett għal regoli tas salarju minimu fl-Ewropa. Huwa importanti wkoll li wieħed jara illi il-miżura mhux biss fuq l-applikazzjoni ta' salarju minimu imma iġib magħha wkoll xi kriterji amministrattivi u xi spejjeż ukoll amministrattivi u operazzjonali dan ifisser ħafna piżijiet għal operaturi iż-żar u għalhekk il-Kummissjoni hija kontra din il-miżura element issa f'kuntest il-servizz tal-Kummissjoni issa impenjaw ruħom fil-reviżjoni tal-leġislazzjoni ta' trasportaturi eh, fuq l-art fejn għedin naraw illi il-Kummissjoni proposta tagħha għal reviżjoni tal-Posting of Workers Directive tapplika setturi kollha inkluż it-trasport fuq l-art u għedin naraw fuq il-livell tas-servizzi opportunitajiet potenzjali matul ir-reviżjoni tal-leġislazzjoni soċjali biex niċċaraw kemm ir-regoli fuq il-posting of workers jistgħu japplikaw għal dan is-settur ta' trasport fuq l-art dan hu din hija ħidma għaddejja u ma nistawx ma nistawx inwarbuha minn dan il-każ kontra il-Ġermanja ta' ksur u każijiet oħra, pereżempju Franza u forsi xi stati membri oħra. Grazzi. Grazzi lilek, grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lill-kollegi mela. Jaroslav. Iva. Iva, konna għadin nitkelmu fuq petizzjoni pollakka, forsi aħjar titkellem int l-ewwel. Kumment malar malar. Bidi proċedura għaddeja u s-situazzjoni ma sibnix soluzzjoni għalli għanna bżon. Nżommu għam miftuħa din il-petizzjoni dan huwa l-uniku kumment li għandi. Kessum sejpen dali kollega. Iva, Derek. Iva, grazzi, President kif għal Jaroslav jina mistidna unek komitat ta' trasport Aħna ta' soħer għana naraw xi sviluppi f'din il-proċediment ta' ksur qed inħares lejn il-Kummissjoni dan l-istadju għax għedin il-na sentejn trattaw dan is-suġġett. U rajna wkoll illi f'xi żewġ stati membri oħra Kien hemm ukoll introduzzjoni ta' miżuri simili. Franza u xi stati membri oħra tilestu wkoll pjanijiet miżuri simili. Kull pajjiż huwa liberu illi joħroġ bi salarju minimu, ovvjament din mhijiex il-kwistjoni naqblu l-kol. Imma meta nikkonsidraw is-settur tat trasport l-kumpanji speċjalment tal-SMEs, allura jisir pis enormi għalihom biex ikunu jistaw sodisfaw l-istennijiet kollha tal-liċijiet nazzjonali. Ovvjament aħna konxi tal-pakket eh, fuq it trasport tal-art mill-Kummissjoni imma naħseb anzi wkoll fuq il-direttiva tal-postjar tal-ħaddiema imma naħseb għandna bżonn naraw b'mod iktar ċar għaxa lissa ma nastax nara li nistgħu naslu fuq l-emendi għal Posting of Workers Directive u l-pakket mingħajr ma jkollna stampa ċara fit-tmiem tal-proċediment ta' kskur mal ġermani u possibilment ma' pajjiżi oħra. U għalhekk maħniex qed mexxu l imħabba dan il-proċediment ta' ksur u għedin irrasnu il-proċeduri leġislattivi f'din il-Kamra u l-lin. Dan kien il-komment tiegħi. Grazzi, President. Grazzi lilek. Signora Peter. Grazzi ħafna, President. Jina nixtieq nitkellem fuq il-fatt li għandna bżonn nirrispondu bħala tweċiba ġifiri għal dik li għall implementazzjoni ta' din id-deċiżjoni. Għax mod ġenerali jina ma nafx se se li ma se jkunu l-konsekwenzi għal kumpaniji fil-Polonja, għax huma kumpaniji li għandhom id-dejn li investu ħafna biex jixtru dawn il- dan il makinarju pisijiet kbar, ċifri sa jkun hemm qatt fost ix-xufiera ta' trakkijiet. U għalhekk jiena nixtieq illi nikkonsidraw tal-konsekwenzi materjali u ekonomiċi li jista' jkun hemm għal pajjiżi differenti fejn is-salarji mhumiex daqshekk għoljien, per eżempju, fil-Stati membri l-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Inkunu nistaw najdu għal daqstant li parti mix-xufiera ikunu kontenti għax ser daħlu iktar fil-but. Imma fl-istess waqt xufiera oħra se jitilfu il-xol tagħhom għax li spejjes għal kumpaniji se jizdidu għax l-ispejjeż se jiżdiedu u għalhekk il-saqsi jekk da kollu mhux se jwassal għal eh, xufira illi ma jkollhomx iktar xogħol u għalhekk insaqsi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa sakemm ikollna viżjoni tal-konsekwenzi kollha ta' din id-deċiżjoni għax ħadd mhu kapaċi jipprevedi issa se jiġri. Għalhekk insaqsi li din il-petizzjoni tibqa' miftuħa. Grazzi ħafna, Sinjura Stanoka. Jiena qed naħdem ukoll fil-Kumitat Empli mhux biss fil-Kumitat Peti u hemm bżonn ngħid lill-kollegi tiegħi li aħna għandna l-istess kwistjoni u ilna nitrattaw dawn l-aħħar sentejn fil-Komitat Empli u wkoll qed naraw ir-riżultati tal-proċediment ta' ksur. Hemm problema wkoll ta', eh, ta dawn il-kumpanniji li huma responsabbli għat trasport fuq l-art ħafna sfumaturi differenti rappresenta u wkoll eh, Latvja stat tal-Ewropa tal-Vant u għandna problemi hemmhekk ukoll biex xufiera tagħna u bil-kumpaniji ġifieri il-proposta tiegħi tkun ovvjament il-linżommu din il-petizzjoni miftuħa u ikonna din dan il-netwerk il-ġdid fuq dik li għal kooperazzjoni insejt xisima dan xisima dan il-network mħabba l-komitati differenti. Iva, petitions Network, il-network tal-petizzjoniet. U jina għed nirrapprezenta il-komitat empli f'dan il-network. U għalek nishti nressaq din il-petizzjoni u kol anki għal dik il-laqa forsi u possibli. Laqa ġifita dan il-network ma nafx li ma tkun il-proċedura nistaw naraw imma tajjeb li jkunu nistgħu nitrattaw din il-kwistjoni hawnhekk f'din l-entità wkoll tan-netwerk tal-petizzjonijiet. Grazzi ħafna. Mela, edda jgħat nsaqsi lill-kollegi jekk għandkom għandkom xaġa xizidu u jekk le, naħseb illi mela daqstant illi nistaw namlu taqsira u najdu illi l-ewwel qan wasanna għalih ġifiri issa attenti nafu l-problema li mi u la l-Komitat u la l-Komissjoni Ewropea ma solvow il-problema u lek jina naqbel mal-kollegi li għanna bżon nħallu miftuħa din il-petizzjoni u nilqa l-imġiba u l-approċ tal-Komissjoni huma qegħdin jittrattaw il-kwistjoni qed jipprovaw isibu soluzzjoni mod attiv u qed nara li hemm żewġ kumitati oħra tal-Parlament Ewropew li qed jitrattaw kwistjoni minn perspettiva differenti u lek għandna bżonn naraw li ma se jkunu l-iżviluppi, il-petizzjoni tibqa' miftuħa u nistennew bil-ħerqa żviluppi fil-futur. Grazzi ħafna. Sinjuri mela, il-petizzjoni li miss issa li għandna fuq l-aġenda tagħna hija 8 xejn erba' zbarra 2015 fuq il-kura tas-saħħa fil-Ġermanja u f'Spanja. U mill mela nisa nara mid dokumenti li għandi il petizjonante mhux jagħt hawnhekk, però wasatu meta pożizzjoni ti l-Kummissjoni, l-Kummissjoni avalwat il kustjoni allora forsi nistana ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Maria Luisa van de Westlaken minn DG Empl biex taqsam maħna l-femet tagħha. Grazzi ħafna. It-tweġiba tal-Komissjoni eh, għal din repetizzjoni tassumi il-repetizjonant kien zgurat eh, fil-pajis eh, minn fejn ġej U għallura ħnadna li huwa jeħtieġ il-formula S1 li skonta wieħed huwa intitolat għall-kura ta' saħħa meta inti fl-istat membru fejn inti timxi, però il-messaġġ ġevejna mill-petizzjonant huwa jirrivela żewġ elementi importanti, ċe li huwa mhux qed iħallas il-kontributi tiegħu iktar eh, fl-Italja, ġifieri madux eh, inxurjat hemmhekk u tieni ħaġa hija mhux qed iħallas il-bolla Għas fi Spanja ġifiri, eh, huwa minn punt vista ekonomika mhuwiex ikkonsidrata attiv u mhux qed jaġix skont regoli. Allura irridu Rridu naraw naqraw xem fit 88 u 989 e, ġviri li l-istati membri rridu koordinaw bejnietom. E, imma fl-axar mill-axar u ma liberu li jiddeterminaw il-kondizjonijiet u dettalji ta' sigurta, ta' sistema ta' sigurta soċjali tagħhom. Per eżempju, Spanja hija intitolata li tara kif ta' filja nies kif isħeb in-nies fis-sistema tagħha. Minħabba li hemm eh, differenzi bejn is-sistema tal-Istati membri li mhumiex kompletament eh, kopruti eh, jista' jkun li situazzjonijiet varjaw misat membru li ħorċu għal dak li dak li jkun intu tala talih u l-kontribuzzjonijiet li meħteret jagħti f'termini ta' bolla. Għal xi ħadd li mhuwiex attiv ekonomikament, il-pajjiż ta' residenza huwa l-pajjiż fejn huwa għandu l-assigurazzjoni tiegħu jiġifieri jekk mhuwiex attiv ekonomikament irid jikseb assigurazzjoni fi Spanja. F'dan il-każ nasab importanti li ngħid ukoll li rridu neħdu konsiderazzjoni ta' direttiva 38 tal-2004 ġviri dwar id-drittijiet ta' ċittadini u tal-raba tagħhom biex jimxu b'mod ħieles fi territorju tal-Istati Membri hemm artiklu f'din id-direttiva artiklu 7 illi jistipola l-kondizzjonijiet ta' persuna li timxi għall- partikolarment għal dawk li huma inattiv ekonomikament hemm żewġ kundizzjonijiet, jiġifieri l-ewwel net li jridu jiżguraw li għandhom biżejjed mezzi biex isostnu rwieħhom u tieni net eh, li eh, Huwa tisa importanti għal-kastana huwa biex ikun hemm kopertura għal kura tas-saħħa biżejjed fejn dak iċċetadin ikun qed jiqot. Kien hemm deċiżjoni riċenti tal-qorti Kommissjoni versus eh, Renju Unit ġifieri 308 tal-2014 fejn il-qorti qalet li t-tekst fuq residenza legali hija forma mill-bażi biex jingħataw il-benefiċċji soċjali. F'dan il-kuntest u fid-dawl ta' dak li semmejt qabel naħseb illi nistgħu ngħidu li l petizzjonant irid jiżgura illi eh, huwa jinkiteb eh, fis sistema ta' assigurazzjoni ta' saħħa f'dan il-każ ġifier Ispanja u irrid jikkonforma mal-istess obbligi bħal persuni oħra assigurati fi Spanja li jinsabu fl-istess situazzjoni. Grazzi. si pentet. Grazzi ħafna. Ta' pues mela Fimtek tajjeb illi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni hija illi l-Ġermanja u l Spanja huma fiksur tal-liġi Ewropea skont il-prossi attwali tagħhom. Mill-fatti prezentati mill-petizzjonant qed ngħidu illi għal xi ħadd illi huwa ekonomikament inattiv irid jiġi żgurat fl-istat membru ta' residenza f'darka Spanja u allura f'dan il-każ u bil-elementi kollha li isna nqisu l-Ispanja mhijiex qed tikser il-liġi Ewropea is Senjura Petera, jekk joġbok, il-kelma lilek Aħna, irridna ċavejna din informazzjoni ta' komunikazzjoni ma smajniex informazzjoni fuq jekk l-awtur tal-petizzjoni nirnexxilhomx jirregolarizzaw id-dritt tagħhom li jkun li jirċievi assigurazzjoni fil-pajjiż fejn qed jgħix. Ehm, aqas biss nafu minn kien minn eh, ħalla dan it-tip ta' ehm, permessa ta' assikurazzjoni, il-kart ta' assigurazzjoni tas saħħa u ma nafux raqqas jekk eh, f'dan il-pajjiż stess kienu sew kif għandu jagħmel, kien t-sew kif għandu jagħmel biex jirregolament biex jirregolara il bicċa eh, Jiena nixtieq li l-awtur tal-petizzjoni jatina iktar informazzjoni addizzjonali biktar dettal biex nafu eżattament ġeru ma ġara Sorry, excuse me, it seems to be a technical problem, there is no... Skużawni, jider eh, illi kena problemi teknika, memx eh, interpretazzjoni mill-Inglise, Tistaw tisimaw l-interpretazzjoni ħirġa mill-kabina Ingliża? Tista tkompli Jaroslav. Jena nista naqbel ma dak il-għalet Julia, pero forse nistaw eh, naqbel mod kif eh, niproċedu, forsi eh, nistaw naraw naqra kif, kif niproċedu jekk eh, il-petenzjonant ma setax jew seta jikseb informazzjoni fuq il-benefiċċji tas-saħħa fil-pajjiż fejn huwa residenti. L-ewwel naraw naqra xejdin il-petizzjonant. Imbagħad eh, fuq dik il-mistoqsija niddeċiedu jekk niftħux jekk nħallux miftuħa jew nkella nalqux il-petizzjoni. Grazzi. Issa s ura Zdanoka. Jien għandi mistoqsija l rappreżentanta tal-Kummissjoni ma tantx fimt eh, il-parti eh, tal-interventi għak, eh, fejn kont qed titkellem fuq residenza ta' xi ħadd li ġdin kultant aħna inħabtu spiss wiċċna ma' din l-idea ta' residenza. Intom semmejtu naqra din nozzjoni, però ma fimtekx kompletament dwar xini għal pozizjoni ta' komissjoni fil-dan. Nistan wieġeb ejva, jiena fil-fat Ma tantx fimt, eh, jew ma fimx kollox xella li għax it-traduzzjoni eh, bl-Ingliż ma kienetx eh, tajba għal mistoqsija ta' qabel ma nista' nwieġeb l-aħħar mistoqsija li tresqitli. Dak li jena tkellimt huwa it-test ta' residenza legali skont it-test li għandna fuq il-moviment ħieles ta' ċittadini. Residenza hija idea taħt il-regolamenti ta' koordinazzjoni u dawn u din tirreferi għal fejn il-persuna ehm, fejn ħajt ta' persuna edha bazata biex naraw naqra għaxi xi titolata u xinu ma' kontribuzzjonijiet. F'dawn il-każijiet ta' nies ekonomikament attivi biex ikunu residenti residenti fi stat membru jridu jħarżu żewġ kondizzjonijiet, ġifiri li kollhom biżejjed mezzi, ġifiri biex ma jkunux xpis għas-sistema fejn qegħdin u t-tieni li jkollhom assigurazzjoni bżejjed eh, b'saħħitha għal dik li kura ta' saħħa. Iva, naħseb konċara bżejjed ma nafx. Eh, naħseb illi fil fatt hemm ċertu naqqasijiet eh, tal-inqas il fatt illi hemm definizzjonijiet differenti minn sat membru għal ieħor għal dak li għattu, naħseb dan il-kunċett ta' residenza bitwari u definizzjonijiet kollha marbuta miegħu jħolqu xifti dilemmi. Jekk per eżempju persona tkun tista tirreżidi fiktar mistat membru ieħor, eh, l-idea hija ehm, li residenza abitwali hija definita frat leġislativ 883 tal-2014 u hemmhekk hemm elementi eh, skont regolamenti ta' koordinazzjoni illi eh, jiddefinixxu jekk persuna għandiex residenza abitwali f'istat membru partikolari. Nejdu aħna studenti fejn qed jirċievu eh, xi tip ta' xi tip ta' introjtu eh, f'dak l-istat membru. Emlékszem, van de Vesztelákon asszony első mondatát ma nistax niftakar jew anzi, anzi, anzi, jgħid sur President, jiena ftakart eh, l-ewwel sentenza tal-intervent eh, Presidenti, ċoħe li mem lebda, mem lebda soluzzjoni fin legalment vinkolanti eh, għal din situazzjoni bħal din. Ġifiri din hija forsi eh, il kwissjoni li rridu niċċaraw. Allura jiena nissuġġerixxi illi wara li smajna l-Kummissjoni minn dak kollu li smajna nalqu l-petizzjoni, però issa wara li smajt l-interventi kollha kif eh, ġi suġġerit minn Jaroslav l-aħjar ħaġa tkun illi nistaqsu l-ewwel il-petizzjonant eh, iktar informazzjoni fuq eh, x'inhu l-passi li waħa illa li x'manna xejn informazzjoni dwar dan u fid-dawl eh, ta' dik l-informazzjoni nikkonsidraw din il-kwistjoni mill-ġdid u niddeċiedu eventwalment jekk nalqu xew le din il-petizzjoni, però preżentament m'għandniex biżejjed informazzjoni fuq eh, il-passi li tieħdu mill-petizzjonat ma nafx jekk taqblux eh, jidher illi iva, grazzi mela, sinjuri, l-aħħar petizzjoni għallum hija n-numru 789/2015 eh, imresqa minn ċittadina tal-Belorussja illi qed jgħix hawnhekk fil-Belġju Andrej Sumar il-petizzjoni hija fuq eh, loti ta' viżi pollakki eh, u jiġbet l-attenzjoni dwar il-fat li qed jiġu ċerta affarijiet suspettużi. Eh, Jena fil-fat nixtieq ngħidilkom illi il-petizzjonanti jatawnek maħna u nixtieq nadilu l-kelmu mill-aktar fis għandu ħames minuti. Sinjuri, fl-Ulju tal-2015 jena restaqs petizzjoni fil-fat rrit nixbet l-attenzjoni dwar il-ħruċ illegali ta' viza sepo l-laki. Wara l-avvenimenti eh, traġiċi ta' Pariġi u tal- u reġaw fi Brussell. Ġviri, petizjoni tijaj marbuta ma' teddida terroristika fil kaset insemmi dawk li rridu viza rridu jħalsu 400-500 euro l-intermedjari waqqas biskellom għalfejn imorru fil-konsolati rispettivi. Iġviri fil-fat l-Europa kienet 500 euro l-bot mit-traġedja. Rrit li dan negozju ta' viza legali u għawieħed illi involvi kriminali eh, recidivi u nixtieq ngħid ukoll illi il-polizija tal-Ġermanja, ta' Danimarka, Franza u Spanja lura fl-2011 kena diġa kienu ġibdu l-attenzjoni dwar dan, kienu ħafna mizmuma u mizmuma minn dak iżmillaw illi jidħlu eh, fl-Unjoni. Pero xorta waħda rajna illi eh, il- konsilli pollak xorta waħda ta' dan u ta' sew ta' sorpriża li hija li fl-Unjoni Ewropea m'hemm l-ebda entità li tista' tinvestiga reati bħal dawn ta' frodi, nixtieq jintom eh, intom tiddefinixxu eh, xi istituzzjoni hawnhekk illi tista' tinvestiga għazijiet bħal dawn. Nixtieq u ukoll l-attenzjoni li mill-informazzjoni li waslit li mis-segretarjat tal-Kumitat Peti l-awtoritajiet eh, pollak imma uġbux għal talba ta' kummenti fuq din eh, petizzjoni u allura naħseb illi eh, rridu naraw eh, illi ma jistawx ifarfru kif ġib u laħaq. Sinjuri, jena nishtiq nejdilkom tiħdux responsabilta ta' reati u matqa minn oħrajn. Reċentament, kien hemm ehm, tussijiet eh, serji ta' attakki terroristiċi eh, imminenti millum il-ġurnata ma' kulħadd irid eh, jitlob u jittama li terroristi m'għandhomx viża Schengen, però fil kas li huma jkollhom kull wieħed waħda minnkom ħajħossuhom ħatja u ħajħossuhom ħatja għal ħajtom kollha jekk tiġi xi ħaġa, il-moviment eh, Renaissance eh, beda jinvestiga dan il-negozju illegali ta' viża fil-Belarus fl-2012 wara sena l-awtoritajiet lokali bdew l pressjoni fuq naħna kena nalqu iż-żewġ siti tagħna u mizzaw l-attivitajiet. Wara s-sena kelli nitlaq eh, mill-Belarus. Dawk li kienu involuti fl-falsifikar u li organizzaw dan il-negozju kollha eh, fil-fatt eh, sabu eh, sabu lok, lok tajjeb fil-Belarus reġim tal-Belarus fil-fatt ma jħares id-drittijiet ta' ċittadini fil-proċedura tal-ħruġ ta' viżi Schengen. Jien appellajt l-autoritajiet pollakki tal-azil għattajt anki zmin eh, fil-kampi ta' refugġijati pollakki eh, u eh, sottomettejt appelli dwar frodi tal-viza l-autoritajiet pollakki. Kienem smieħ fuq dawn il-kazijiet fil-qorti imma xejn ma kien ta' suċċess u għacċar li sistema legali fil-Pollakki jan perfetta u anki korrotta. Kien pressjoni għawija li ġiet anki eżerċitata fuqi tul eh, l-qata tiegħi fil-Polonja, rċevejt teddidiet eh, diversi drabi meta ħallejt eh, il-Belġu meta tlaqt għal-Belġu fl-2015 fil-fatt wara wara wara li li tawna xeba nistanajt li kelli inbati u li ġaħal ħafna xhur. Sfortunatament kollox beda mill-ġdid fil-Belġju bat bat ħafna it-tribdejt il-ġlieda tiegħi mill-ġdid bat bosta bostitri l membri tal-Parlament Ewropew imma li għatma waslu. Nista' ngħid li l-ksur ta' regoli tal-Parlament tu din il-proċedura fil-komitat fil-komitat fil komitat fil komitat fil fil libe rrit neġbida l-attenzjoni ta'kom. Xaħat et eh, eh, jirġielet eh, biex waqqafni mill-li neġbet l-attenzjoni dwar din il-kustjoni. Ma min qed jagħmel dan? Jena u l lura kemm jista' jkun malajr f'pajjiżi fejn inna ma nara l-ġenituri tiegħi għal sentejn. Iżda ma nistax ma nistax nagħmel dan. Nittama li wara din il-laqa' ikkun tkunu tistaw tappoġġjawni u li dawn it-teddidiet jieqfu u jixxejnu darba l dejjem. Sur eh, Sumar, inti għadek kif jenetajt eh, eh, kemm il-ċans kif ukoll biex nejtek il-pubbliċità li kellek bżonn. naf li kien hemm attakki indirizzati lilek aħna nistgħu biss nikkundannawhom u nista' niżgurak ukoll li u nittama li jkun hemm iktar eh, simpatija għalik għal kawza tijak, eh, dak li tiġbitina l-attenzjoni dwar u minnu eh, għettejdu li fil-fat wieħed biftit biftit euros jista' jixtri viza Li tagħtiha ċess għax-Schengen. Din hija kwistjoni li ħankun qed nħarsu lejha b'mod serju u ħankun qed nikkunsidrawha b'kwalsiasi mod possibbli. Nixtieq nilqa hawnhekk ukoll rappreżentant ta' rappreżentanza permanenti Pollakka fil-fatt nad il-kelma lejla. Grazzi, senjuri nixtieq nieħu pożizzjoni fuq eh, din l-akkuża dwar attività kriminali organizzata li semma Sur Sumar, eh, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollak, irċieva. Bosta it-tri tal-Fondazzjoni Renaissance fuq din il-problema tal-viżi li kienu qed jinħarġu kif ukoll l-attività kriminali xaħat ehm, diplomazija kien anke involut din kienet kwistjoni eh, li eh, kienet ukoll taħt attenzjoni tal-Qorti tal-Awdituri li fl-2013 għalet li eh, il-kwestjoni tal-ħruġ tal-viżi trid issir eh, aħjar trid titeb permezz ta' modi elettroniċi imma trid ukoll ikun hemm sistema ta' rintraċċar. Kien hemm kontroll ta' servizzi barranin, dejjem taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, kontrolli f'April tal-2013 f'Brest. Brest, fi Grotne, kien hemm ukoll f'Minsk, kontrolli f'Minsk fil-Belorussja, però l-ebda minn dawn ma waslu biex jinstabu każijiet ta' karruzzjoni. sur Sumer qal li wieħed biżejt ħallas 400-500 euro, però u qal ukoll li wieħed mhux m'hemmx għalfejn imur fil-konsulat, e, ġifiri dak li jkun e, iħallas e, l-diplomatiċi pollaki, dan naħseb li mandu lebda bazi, għaliex aħna ma nafu blebda kazijiet bħal dawn. Vera li hemm servizzi intermedjari li jistgħu jiġu offruti jistgħu jeżistu, però dan mhuwiex qed isir fisem il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tagħna xtiqnejt li eh, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tagħna ifferma ftehim ma' kumpanija kumpanija barranija għal ħruġ ta' viżi ġifieri eh, ġerment eh, il-viżi li jħadġi jiġu trattati skont il-perjodi stipulati mod legali minn din il-kumpanija. Ma nixtieq intenni illi il-Ministeru eh, u diplomazija tagħna mandax taqsam xejn ma' dawk każijiet li għadhom kif issemmew. Barra minn hekk nixtieq ngħid illi eh, fil-Belarusja hemm ukoll possibilità ta' reġistrazzjoni elettronika u l-Ministeru eh, qed jagħmel kollox biex dawn isiru. Ċertament hemm attakki minn hackers u hemm hackers ukoll li jattakaw anki servizzi tagħna. Nafu li hemm ċertu eh, proċeduri ta' encryption eh, li eh, jeddu li sistemi tagħna u għalhekk il-Ministru tagħna ħalpas kollu meħtieġa biex ibiddel dawn il-proċeduri itejjibhom kull ftit jiem se li nħarġu mal proċeduri jistaw jimbidlu anki eh, l-encryption u naħseb li dan kollu juri li mixin fi direzzjoni tajba u eh, li eh, dawn it-tmin ċentri tal-ħruġ ta' viza qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Punti oħor importanti huwa illi hemm eh, bosta tal-biet eh, għal vizas mill-Belorussja u fil-fatt eh, il-Polonja toħroġ nofs il-viżi illi joħorġu għal Belorussja ġifieri naħseb illi kollox qed nitkellmu dwar 8000 talba balissir kull sena u għandna vera ftit konsli minn daw l-axħar snin law, dan kollu jiddependi u koll mill-autoritajiet tal-Belarusja. Iżda marajna lebda tibdil ta' situazzjoni meta naraw li kun hemm bżonn ta' tweġib ta' il-nġħdu it-talba nġħduha nittamaw issa biss li situazzjoni tmur lura normal u l-ċittadini tal-Belarusja kun jistaw resqu tal-biet u eh, il-talba tiġi konsidrata fi żmien adekwat. Nista' nitolbok issa għal ftit minuti kollox ċans. biex tistenaw il-pozizjoni tal-Kommissjoni biex imbagħad inti titkellem l-aħħar sewa. Mela, Komissjoni Ewropea ma' Sinjora Gabriela Schmidt jew Valeri Badeira de Lima Sachs biex eh, jintervjenu jekk jiġobhom. Iva, grazzi tassew jina għedni nitem fissem il-Kommissjoni Gabriela Schmidt. Il-Komissjoni ċevet eh, bosta il-menti Missur Sumer fuq il-kwestjoni ta' kemm sejħa eżistenza ta' network kriminali legatament bih il-viza ta' Schengen fil-Belarussi. Fost l-ittri li aħna weġibna kien hemm disa ittri indirizzati il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker xi tiri li ġew indirizzati rappreżentant għalli tal-Unjoni tal kwestjonijiet barranin u effetta politika ta' Sinjora Mogherina mbagħad kienet għal Avramopoulos, il-Komissarju Migrazzjoni Affarijiet Interni, u mbagħad kien ukoll ittra indirizzat lil Franz Zimmermans li ma tweġibx. Għaliex wasal wara li waqafna il-korrespondenza mal-persuna li qed tagħmel il-petizzjoni. Dil-persuna dejjem kienet qed tissemma din tal- eh, minn network kriminali tibijaw il-Schengen il visas fil-Belarusja iżda maqat ma tagħna provi tal-eżistenza ta' dan il-network kriminali. Fost ħafna allegazzjonijiet li eh, kien hemm fil-korrespondenza kollha kien hemm wieħed biss illi l-Kommissjoni Ewropea kien hemm ta' waħda li l-Kommissjoni waħda sabet li vera kienet minna illi eh, problema għall aċċess għal sistema ta' booking ta' appuntamenti fil-konsulat eh, fil-Belarusja. L-Kommissjoni fil-fatt eh, kienet eh, f'kuntatt mal-autoritajiet tal-konsulat fil-Belarusja mal-Ministru Saffariet Barranin u aħna li sibna kien li l-Polonja kienu qed jieħdu passi kollha meħtieġa sabiex jemmnu rimedju ta' din is-sitwazzjoni u dan rajnieh fid-dettall bispiegazzjoni tal-reprezentanta Pollakka permanenti jemlenk ġifiri kommissjoni ma sabiċ ebda violazzjoni sistematika tal-liġi tal-Unjoni u sabet li fil-fat il-vizis ta' Schengen li eh, mamlu il-reprezentanti ta' fil-Belarusja kienu konformi ma' kodiċi ta' viza. 810 2009 regolament. provdejna ħames tweġibiet għal petitioner ma protokolari f'Deċembru 2015 fejn aħna ġejna informati e, konna li e, ma kienx hemm xi tip ta' provi ta' eżistenza ta' dawn il-atti e, korrotta korruzzjoni fil-konsulati fil-Belarusja. Iżda l-darbaħra aħna batna ittra fis-26 ta' jannar tal-2016 biex tikkonferma li l-tweġibiet diġà ntbagħtu u l-konferma li dak li sar qabel. Barra minn hekk tweġibna oħra, tweġib oħra fit-23 ta' frar 2016 li tikkonferma darba oħra il-tweġibiet li kienu diġà tawna eh, kemm il-darba eh, ġviri tweġibiet tal-mistoqsijiet tagħna il-mistoqsijiet tal-petizzjonant. Eh, fit-18 ta' marzu fl-2016 rabta mal kodiċi ta' imġiba amministrativa sajba tal Komissjoni Ewropea għal Mamrazzjoni ta' ħammar pubbliku, il-petizjonant ġid ġi informat li musta ssir iktar korrespondenza u peress li ma kienx hemm provi ġodda jiena ta' lilu waħdu fil-korrespondenza mal-Komissjoni. Peress li ma dak iż-żmien kien hemm eh, intensità kbira ta' korrespondenza ġdida mis-Sur Sumer fit-18 ta' April 2016 id-Direttur Immigrazzjoni Mobilità u d-Direttur Ġenerali ta' Migrazzjoni u Affarijiet eh, interni Snevelinda Pike twieġbet u darbohra konfermat li l-Kummissjoni kienet waqfet iskambiju ta' korrespondenza għal darbohra. boħra nixtieq nikkonferma illi aħna investigajna din il-kwestjoni mod partikolari għal dak li għandu x'jaqsam il-problema tal-booking u tal-tamel appuntamenti. Li naħseb li issa m'għadix eh, teżisti fil-Belarusja, fil-konsulattiv ta' Polakki fil-Belarusja, minħabba li issa fitħol kim sejħin il-ċentri tal-viza, l-VSS. Ġifiri iktar vizas, applikazzjonijiet tal-viza jistaw jiġu prezentati fi żmien qasir Aħna wkoll informajna e, l-awtoritajiet f'Minsk għaliex jekk jekk ikun vera kien hemm attività kriminali li aħna stajniex insibu dan sar mill-ċittadini qabel Russja illi kienu qegħdin jagħmlu l-booking, naħseb li dak kien jiġri li kienu qegħdin jibbukjaw ammonti kbar ta' appuntamenti biex jippruvaw u mbagħad jibijawhom illegalment dawn l-appuntamenti fit torra iżda ebda awtorità Pollakka ma kienet involuta f'dik il-proċedura u nixtieq nikkonferma illi aħna ma nirċivux il-menti individwali mill-applikanti tal-viża mill-Belarusja għaliex meta jkun hemm kwistjonijiet pajjiżi terzi, iċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi terzi ma jgħodux lura biex jikbru l-Kummissjoni u jgħidulna jekk hemm irregolaritajiet. Dawn l-aħħar seba' snin aħna rċevejna ftit każijiet l ammullaw talmenti ġifiri hemm xej li jikkonferma li hemm xi ksur sistematiku tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew. Mela, kollegi tal-peti, għaw xaħat li jixti iżid xaħġa jara zvar. Grazzi. ifhem hemm kożi serji li qed jagħmel is-sur Sumar. Issa sirna eh, nafu li dawn l-akkużi eh, kienu bla bażi u eh, ma kien hemm ebda provi li ntwerew biex dawn l kienu vera. Jiġifieri naħseb li jekk nikkonsidraw dak li ntqal mir-rappreżentant Pollak u l-Kummissjoni Ewropea jidher li din il-kwistjoni ġiet investigata s sil bizzejjed u e, kienx hemm sejba kriminali, attività kriminali li jinbdew fis-sistema konsulat Pollak iżda jidher li mbagħad hemm problema waħda biss fil-verità li sforzi la samet imi jisox nindirizzaw din istala li problema ta' impiegati in suffiċjenti ta' fil konsulati fil-Belarus. Ja, imba jieġa ħagġa li indirizzajna mal awtoritajiet f'Mix. Jider illi da mumiex lesti li permettu li l-gvern Pollak ikollu iktar impiegati Pollaki biex ikun jista' jduru dawn il-numru kbar ta' applikanti. Però nissuġġerixxi nirrakkomanda li nagħlaq din il-petizzjoni minħabba li eh, ovvjament m'hemm xejn li nistgħu nistaw tassew niċċumbaw eh, u nejdu biprovi li jem xie problema. Signor Ġenna Katego. Jien kont waħda minn dawk li ħidin fuq dal-kodiċi tal-viza. Il-Komitat Liber. U il-pozizjoni tal-parlament kien fil-fat fuq il-kwestjoni tal-outsourcing tali eh, jista jkun użu mux regolari tal-outsourcing imma il-Kunsill saħħu fuq dil l-importanza tal-outsourcing mhux outsourcing. U din hija l-mistoqsija issa tiegħi għal rappreżentant tal-Kummissjoni forsi jew eh, Bologna. Aħna nużaw l-outsourcing f'Minsk jew le. Għaxina kif skoprejt jien, l-intermedjarju uffiċjali jisottomettu it-talba l-viza. U jiena sa fejn qed nifhem jien. Eh, dan il-konsulat meta ġi stabilit? tajja biex nkunu nafu eżatt kemm istat membru parteċipa u x'inhi proċedura u s sistema sa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 konna eh, batna din l-ittra, kien rajna x'kien tal-2015, kollox jider li skont il-kodiċi tal-vis, kollox qed jaħdem sew, min irid jagħmel mistoqsijiet diretti jista'. Jevita l-intermedjarju, jew kellex se juża l-intermedjarju, ovvjament billi ħallas ċifra lill-intermedjarju. l hija s-sistema. Grazzi. Jinnna naqbel ma l-kolleg li għasmu din il-problem, din il-kustjoni tal- dialqu eh, din il-petizzjoni tal- eh, visas folos fil-Belarusja. Ma sibx jenna xiex niftalba miftuħa. Tajjeb, mela, mela, naddi għal-mikrofonu l-sur Sumar. Sur Sumar, il-problema hija din li ġej. Il-kwestjoni li jinti għajjent, sekondu ħan jindek għajjent għawenek. Mela, il-kwestjoni li jinti semmejt hija kwestjoni serja ħafna. Hija legazzjoni serja ħafna fuq il-affiċjali eh, amministrativi tal-Unjoni Ewropea. Vera ħadnija bis-serjetà Iżda pubblikament nista' din nitolbok biex tgħidli inti għandek provi, provi tanġibli għax kull qorti madwar id-dinja ħadd tistaqsik l-istess ħaġa għandek provi jiena ċittadin ta' Slovakkja. Jiena għext f'dittatorjat komunista għal 35 sena ġifiri naqaf xi ġifiri x'naqa l-op jista' jkun għaddej fis-soċjetà palmija l-Belarusja. U però fl-istessin għandi nadar il-soċjetà tal-Belarusja u għandhom postom fl-Ewropa ma jrid ikun hemm proċess ta' demokratizzazzjoni u s-soċjetà tinbiddel. Imma minn hawn ma nistgħux nagħmlu għadi aħna bħalma qal kollega Deluka. Luka Jista' jkun hemm outsourcing, jista' jkun hemm struttura u organizzazzjoni li għandhom influenza fuq il-proċess, imma aħna ma nistgħux nagħmlu xi xejn dwar dan dak li aħna nistgħu nagħmlu huwa li naraw illi ikun hemm xogħol onest li jsir minn naħa tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u aħna kull lest ikun kull pass kieku iżda rridu il-provi, rridu il-provi jekk ikun hemm istanzi ta' korruzzjoni U nemmen li rappresentant tal-Kummissjoni Ewropea meta jgħidu illi ħadu kull pass qed jgħidu l-verità, meta jgħidu illi raw u flew il-kussjoni meta raw il-Polonja raw u flew il-kussjoni wkoll fidejk issa biex tagħlaq. Grazzi, jina ċittadin ta' pajjiż terzu, u jina nista' ngħidilkom sejr differenti iżda nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal dikirazzjonijiet multipli tal-uffiċjali pollakki, pereżempju tas sur Ambaxxatur tal-Polonja fil-Belarusja u qal fis-stampa u stess illi fil-Belarusja kien hemm grupp kriminali organizzata li qed tikkontrolla il- il-vizas illegali ta' Schengen u jikkontrollaw il-proċedura tal-ozzja ta' dan il-vizas x'tistgħu tgħidu pereżempju fuq il- Polizija ta' Franza, Danimarka, Spanja, Ġermanja huma qalu kemm il-darba li kien hemm ksur ta' dan it-tip ta' visas fl-2011. Fid-daw ta' skandlu ta' din is-sena, il-manager tad direttur tal-Konsulat Pollak li kien qed jagħmel dawn l-ilegalitajiet ġie trasferit il pajjiż tiegħi. il-pajis eh, tijaj eh, eh, jina ma meta ġejt erġajt mort l-Arbu la Russja, saru jkunu attivi ħafna dawn. Irridu nkunu nafu x'ġara dawn l-aħħar erba' snin. Iġbikom l-attenzjoni għal pożizzjoni tal-Kommissjoni Ewropea li hija kontradittorja il-Kommissjoni ammettiet li kien hemm problemi fil-proċedura tal- għotja tal-viza ta' Schengen fil-Belarusja u waħda mill-litri kummissjoni ta' tparir illi ma nindirizzawx dawn il-legalitajiet iżda ma nistawx nduhom bis-serjetà biex dan mhux mod kif wieħed jisolvi dawn problemi bħal dawn pal rappresentant tal-laħa pollakka, il-rappresentant tal-laħa pollakka għalet illi il-pajis kollu u l-Ministeru ta' Affarijiet Barranin tal-Polonja għamlu ħafna kontrolli fuq il-konsulat tal-Polonja fil-Belarusja iżda naħsibx li nistgħu nemmnu li veriment saru dawn il-kontrolli għaliex dawn l-istess nies kienu fil-verità qegħdin jikkontrollaw l-attivit tagħhom stess, ġri ma kinux indipendenti. Inti qed titolbuni provi. Jiena għandi bżonn sija fil-fatt biex intikom l-informazzjoni u d-dokumenti kollha u ma sax intikom dawn id-dakom il-xut għaliex dawn huma ċittadini tal-Belarusja u da qegħdin jiexu fil-Belarusja. Ma nixtieq nixbilkom attenzjoni għal fatt illi il-petizzjoni tal-Belarusja li qed isa hawnhekk fil-Parlament Ewropew ħadd ma fil-petizzjoni fil-Belarusja fuq għadi il-medja ma semmawiex il-petizzjoni għaliex ir-reġim Belarusjan li kien qed igawdi ħafna minn din is-sitwazzjoni ma jaqbilhomx illi jsemmuha. Qed naraw illi fi żmien illi din il-kwistjoni tal- kummerċ illegali tal-vizas kien attiv, is-sanzjonijiet tneħħew. Hija sitwazzjoni stramba ħafna u rridu nanalizzaw din is-sitwazzjoni. Għalli daqstant, meta jina ġejta unek, Kol ma tawni ħames minuti biex inti kom din informazzjoni ta' situazzjoni imma jek ti permettu li. Eh, palma tajt intu, tajt intu situazzjoni għagravi ferm. U nixtieq nippreżentalkom iktar informazzjoni fid-dettal iżda għanni bżonn ċans u ħin u forsi ċans ieħor illi nippreżenta lilkom darb'oħra. Soul is uh, uh, uh, in reality. Iġifiri fi realtà jiena ma tajtkomx veru il-provi. Iżdax ma kellix ma stajx nagħmilha di laqas illum fil-verità u laqas ma tajtuni ċans nagħmilha di. So uh, my question. Għalek, imsaqsija għajja. hija tuni din il-possibilità li ntukkom eh, il-provi fuq il-kas. Summa rura tortina l Ezi summa. L-istoria mi jisċa t l-lum. Ovvjament, inti dejjem tista' tieħu kull pass li fil-futur taħseb li huwa meħtieġ li huwa għaqli Imma dak li nista' nara jien huwa li aħna sirna parti minn proċess ta' sew id-dettaljat u twil. U s-salum ġunota aħna kull ma kenna il-kelma ta'kom. ħat ma bat li dokument u informazzjoni u provi li nistaw nużaw. E, li fil-verita nistaw nikonfermaw li għetin nitkem fuq il-korruzzjoni ġifiri fid-daw tal-fatt li aħna ma tajna najtajniex provi li aħna rajna li il-Kommissjoni ħarset lejn il-problema mod dettaljat u l-Polonja u kol jina qed proponi tlet punti għallum. L-ewwel net jidher li waqaqli jiri niktbu ittra lill-gvern tal-Belarusja u fuq l-informazzjoni li natat lin. Nġdurum l-attenzjoni għal fat li l-Unjoni ser tirrevedi s-sistema li toħroġ il-viża u ħajkonna proċedura iktar stretta u nixtiequ li konna kooperazzjoni tagħhom f'dan ir-rigward. U nixtiequ illi nikdbu itra l kummissjoni Ewropea u ninformawhom dwar l-informazzjoni li aħna rċevejna u nitolbu l-Kommissjoni biex jirġaw jħarġu li kustan li jendom għajjimtu. jġifiri permezz ta' ċertu proċeduri li huma outsourced jista' forsi jkun hemm sitwazzjoni fejn eh, viza tal-Unjoni hija tinħareġ l ċittadini tal-Belarusja mod mhux korrett. Sissa marċevejna ebda provi ta' dawn, ikolli ngħid. Għalhekk nipproponi li naluq din il-kwistjoni unżit nżid illi illi dan il-punt bħalissa tal-ħin eżattu tal-momentu tal-ħin mu qed nara ebda dokument u opinjoni li għabbazi taħħa il-Parlament jista' jieħu passi speċifiċi kontra persuni jew proċeduri uffiċjali. Allura qed nitlob kollegi jekk jaqblu ma' dan. Iva, grazzi sinjuri, mela nejd nistana u tagħna għawnek. Grazzi tal-kooperazzjoni ta'kom u nikrawkom il-lejla tajba u nitkomplu għada fid-disa.